Pan President. Il-President. Degni za... Signori, għanibdew bil-sessjoni ta' Hour of Senar, il-minuti tal bira eh, u dokumenti li adottati ġa disponibli jemxie kommenti kummenti jew hemm riservi jekk mux hekk kull każ Mela, nibdew eh, nidikjara il-minuti approvati. Naddu għall-agenda tagħna għadu battitu fuq eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u prinċipju ta' demokrazija tal-istat ta' dritt għandna sieħ. Eh, l-ewwel hemm situazzjoni ta' dritt tal-bniedem fl-Iran, speċjalment l-assikurazzjonijiet bil-tamassa u l mew reċenti tal-blokkar Satar Baheshti Autor Romeva i Rueda. L-ewel Romeva Rueda. Grazie ħafna s-situazzjoni ta' dritti ta' midem fl-Iran dejjem sejra l-ura. ħafna kazijiet ta' trattament ħażin, tortura, eh, traskuraġni medika u til. Eh, Sadara histi 35 eh,